ta' jannar. Mela fuq l-agenda tal-lum Issa għanna diskussjoni konġunta fuq il-ftejim kummerċali mal-Messiku, ċile, ċili, Il-modernizzazzjoni fil-fejn ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku u mistoqsija orali oħra dwar il-modernizzazzjoni tal-fejn tal-kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u ċili. Ħanaddi għalhekk il-kelma immedjatament l-awtur jiġifieri l-Onorevoli Moreira. Għandek ħames minuti. Grazie ħafna, Signora President. Komissarju, kollegi. Għala President tal-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali f'dan il-Parlament qed nugost li qed nippreżenta dawn iż-żewġ mistoqsijiet orali li ġew approvati mill-Kumitat u dim il-Kummissjoni. Dawn huma mistoqsijiet fuq il-prospetti dwar il ftejn ta' kummerċ ħieles mal-Messiku u maċ rispettivament. George Kutesh huwa il-konfirmatarju jew il-koawtur eh, fuq il-Messiku u eh, Maria Auxiliadora Dora Korea Zamora hija eh, il-koawtur għal ftehim ta' kummerċieles bejn l-Unjoni Ewropea u ċili ma sfortunatament ma setax tkun hawn. Mela, kummissarju, jiena nixtieq li nirringrazzja lil kull min kien involut u ż-żewġ kummissarji fil-fatt għal kontribuzzjonijiet minnaħa tagħkom. Ir-relazzjonijiet bejn il-Messiku, ċili u l-Unjoni Ewropea huma għabbażi tal-ekonomija u il-konsultazzjoni timur lura hekk għal Ottubru tal-2000 għal dawk li huma relazzjonijiet ta' ċili. Għanna ftejn ta' kooperazzjoni li ġi firmat fl-2002. Ġvi kwa i aktar għanzi minn 10 snin ilu. U meta dan il-ftejmiet ġew firmati mal-Messiku u maċċili, dak iż-żmien kienu l-iżjed avvanzati għal dawk li huma relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi mal-Unjoni Ewropea. Iżda man dak iż-żmien il-kuntest tal-kummerċ imbidel ħafna. Fuq iż-żewġ naħat. L-Unjoni bdiet b'aġenda dinamika għan negozjar ta' ftejim kummerċali bilaterali inkluż mal-pajjiżi Amerikani ta' ġviri jiġifieri Amerika Ċentrali, il-Kolombja, il-Peru, il-Kanada. U ftejmiet transatlantiċi TTIP li issa għanna mal-Istati Uniti din ukoll li parti minn din il-kwistjoni kollha u anke mal-Merkosur. U issa mal-Messiku u maċ-Ċili ed nħarsu lejn sħubijiet transpaċifiċi wkoll. L-Alleanza tal-Paċifiku huwa moviment interraġjonali flimkien mal-Amerika Ċentrali, il-Kolombja u l-Peru, dawn kollha huma inklużi. Mela dan huwa parti mill-kuntest, mbagħad hemm negozjati oħra ma' pajjiżi oħra, dan huwa l-kuntatt ġenerali. Għalhekk irridu nimmodernizzaw il ftejmit li għandna magħhom għal dik hija l-kwalità wkoll. Rridu nassiguraw l-awlanijiet u il-bżonnijiet tal-imsieħba kummerċjali tagħna. Għall-Unjoni Ewropea l-aħħar ġenerazzjoni tal-ftehim kummerċjali, pereżempju mal-Korea, huma aktar ambizzjużi fl-ambitu tagħhom anka għal kemm qed jagħtu libertà lill-kummerċ. Su pubbliku il-proprjetà il-proprietà intellettuali, l-investiment dirett barrani, qed inħarsu koll l-iżvilupp sostenibbli. U hemm livelli ta' eh, ħaddiema u tal-ambjent li issa llum il-ġurnata huma parti obbligatorja tal-ftehim mal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna ftehim konġunt mal-Messiku ta' u ċilima, e, jina naħseb li rridu nistaqsu sa' fejn għanna naslu. X'tib ta' revizjoni għanna namlu għal tal-ftejim li kanna qabel? Kif nistaw naġġornaw un-immodernizzawum? Għalek jina verament nishtiq nkun naf jekk għandniex nimxu l-qoddim billi inwessaw u nimmodernizzaw dak li għanna diġa. Jew għandniex nibdew billi eh, nużaw klawzola ta' revizjoni eh, fil fejma l-Messiku u klawzola ta' revizjoni fil eh, fejma ċili. Forsi dan jatina aktar lok biex il-ftejmiet infushom inwessawhom ftit. Għalhekk dawn huma iż-żewġ mistoqsijiet orali sabiex nippruvaw niksbu l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq relazzjonijiet eh, kummerċjali tal-Unjoni Ewropea mal-Messiku u maċċili ċili wara snin twal eh, li ġew iffirmati dawn il-ftejmiet fl-2002 u irridu naraw il-qafas legali ta' dawk il-pajjiżi. Sa fejn irridu naslu biex nimmodernizzaw il-qafas legali? X'inhu huma l-possibiltajiet l-għażliet tagħna biex nimmodernizzaw? Aħna nixtieq nkunu nafu e, iż-żminijiet ukoll il-perjodu, mill perjodi jekk li nistgħu nagħmluhom. U x'ħajkunu l prijoritajiet f'dawn iż-żewġ pajjiżi fil-aġenda tan-negozjati tagħhom magħna mal-Unjoni Ewropea ġbiri l-ftehim eh, ta' kummerċ attivi, l-ftehimiet attivi li għandhom, mux bismana, xinu ma' l-prioritajiet tagħhom. U dawn huma kollha affarijiet li l-Parlament għandu jeżamina u jekk ituna risposta niksbu ir-riżultati tagħna u verament nishtiq nkun naf x'ħatajt il-Kummissjoni. Grazzi ħafna għad il-kelma l-Kummissarju Kallas. Signora President, membri onorevoli, Komissarju Deħuħt, sfortunatament, illum mhuwiex disponibbli biex ikunaw prezenti għal dan id-dibattitu konġunt fuq il-ġejjieni ta' żewġ ftejimiet li l-aktar għandhom żmien tagħna xbir ftejimiet mal-Messiku u maċ-Ċili. Jiena verament kontent li nirrappreżenta l-Kummissjoni. Mela nibdew bil-Messiku. L-Unjoni Ewropea huwa il-tieni li kbar su ta' esportazzjoni tal-Messiku wara l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea huwa it-tielet l-akbar sors tal-Messiko tal-importazzjonijiet. Għalhekk ir-relazzjonijiet eh, kummerċjali eh, bejn il-Messiku u l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar xar snin żdiedu. Riformi riċenti fil-Messiku qed joħolqu perspettivi interessanti għal kumpaniji Ewropej f'oqsma bħal telekomunikazzjonijiet u l-enerġija. Il-Kummissjoni hija favur b'mod ċar li inkomplu niżviluppaw ir-relazzjonijiet ta' investiment u kummerċ mal-Messiku u bħalissa qegħdin niddiskutu fl-imkien mal-kontroparti parti tagħna fil-Messiku kif nistgħu ntejbu dawn ir-relazzjonijiet. Issa teżis jeżisti konsensus li għandu jkun hemm aġġornament u dan għandu jkopri il ftejin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku kollu kemm hu kif ukoll nistabilixxu grupp ta' ħidma konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku propju fuq dan is-suġġett. L-ewwel laqgħa ta' sottogrupp tal-kummerċ saret eh, f'Ottubru li għadda fi Brussell. Iż-żewġ partijiet konsidraw li l potenzjal tal-modernizzar ta' dan il-ftehim fil-qasam tat tariffi, l tal-kummerċ, servizzi, id-drittijiet ta' proprjetà intellettuali kif ukoll indikazzjonijiet ġeografiċi, ir-regoli ta' orjentazzjoni, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, eh, miżuri sanitarji u fitosanitarji u ostakli għal kummerċ li jkunu inklużi. It-tieni għandha ssir fi frar fil-belt tal-Messiku. Eh, fil-waqt li dik il-laqa il-partijiet ħajeżaminaw il-possibilità li jkomplu jimmodernizzaw il-ftehim. Oqsma ewlenin ta' diskussjoni ħatkun xiri tal-gvern kompetizzjoni l-ħarsin tal-investimenti investiment, kummerċ kif ukoll investiment fil-enerġija, eh, strumenti ta' difiża tal-kummerċ, sistemi ta' li wieħed jisolvi it-tilwim. Fil-fatt mbagħad ta' bażi ta' dawn iż-żewġ laqat ħajjiġi prodott rapport biex jevalwa s-sitwazzjoni. Sa dan it-tant il-Kummissjoni Ewropea niedet evalwazzjoni ta' kemm l-effetti tal-pilastru ta' kummerċ tal ftejin preżenti kif ukoll l-effetti tal-possibilità ta' modernizzar ta' dan il-ftehim f'numru ta' oqsma inkluż dawk li jissem li semmew eh, fil-mistoqsija tal-membri onorevoli. L-istudju ħaj L-impatt soċjo-ekonomiku kemm fin-Messiku kif ukoll fl-Unjoni Ewropea, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam l-impjiegi, il-pagi, it-tħul tal-familji, l velli ta' xogħol, it-tnaqis tal-faqar u d-drittijiet tal-bniedem se jevalwa l-impatt ambientali u kif u jekk eh, kienxem kontribuzzjoni għal ekoloġizzazzjoni tal-tħul. Eh, irridu naslu għal traħija tal-frontieri għal-kummerċ, eh, partikolarment dawk fejn memx tariffi biex ikonna ftejn modernizzat li jikkonsidra l-impatti ambientali u soċjali. Deċizjoni mill-Kummissjoni tirrakkomanda l-ftuħ tan negozjati ħadd iddependi mir-riżultat ta' dawn it-taħdidiet eh, ta' investigazzjoni ehm, tal-bidu u il-livell ta' ambizzjoni tar rapport ta' viżjoni konġunta kif ukoll fuq ir-riżultati tal-istudju ta' evalwazzjoni. Jekk il-modernizzazzjoni tal-ftehim jiġi maqbul, il-Kummissjoni għalessa li tikkonsidra l-possibilità ta' titjib lil kapitlu ta' servizzi finanzjarji kif ukoll li jiġi inkluż kapitlu ta' sostenibilità finanzjarja b'impenji vinkolanti legalment. Issa dwar ċili. Dan il-ftejim huwa bbażat fuq ftejim eh, ta' suċċess U minn meta daħal fis-seħ il ftejim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u ċili fl-ewwel ta' frar fl-2003, il-kummerċ żdied 128 ġifiri sa 18.1 biljun Bejn l-2004 u l-2013 l-esportazzjonijiet zdidu 128% fil-waqt li l-importazzjonijiet zdidu b-87%. L-Unjoni Ewropea għada is-sors ewlieni tal-investimenti barranin fiċ-Ċili 21.5 eh, fil-mija tal-FDI fl-2012 u għabbażi ta' dan il-kuntest il-Kummissjoni temmen li iż-żewġ naħat għandhom interess kbir li ikomplu jiżviluppaw ir-relazzjonijiet kummerċali ta' bejnietom. Il-pilastru tal-kummerċ tal-fejn bejn l-Unjoni Ewropea u ċili jinkludi numru ta' dispożizzjonijiet li jaslu il-bot dwar ċertu ftejmiet li daħlu fihom mod separat il-partijiet differenti. Per Eżempju hemm livell għoli ta' ħarsin għall-ismijiet li jintużaw fl-indikazzjonijiet ġeografiċi fil-waqt li dispożizzjonijiet fil-qasam sanitarju u fitosanitarji immorru l-lin mir-regoli ta' WTO. Mod ġenerali, dan huwa ftehim komprensiv li ġi implementat b'mod sodisfaċenti għal benefiċċju reċiproku ta' żewġ naħat. Evalwazzjoni indipendenti ex post fuq il-pilastru tal-kummerċ fuq il-ftehim li ġi finalizzat fl-2012 juri propju dan. Il-Komissjoni għalek tiħos li il-pilastru kummerċali tal-ftejim jista' jiġi modernizzat per eżempju għal dawk li huma s servizzi l-investiment, ir-regoli ta' oriġni, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, xiri pubbliku, ehm, l-ostakli tekniċi għal kummerċ, eh, assam sanitarju u fitosanitarju, l izvilup sostenibbli, eċetera. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni tilqa' il-non-paper ta' ċili li jisseħ il-proposta għal modernizzazzjoni tal-ftejim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċili. Dan ġi eh, sottomess waqt il-Kumitat bejn l-Unjoni Ewropea u ċili f'Ottubru tal-2013. Dan fih element importanti dwar il-kummerċ li għadu tiġi evalwat mill-Kummissjoni u l-IAS. U għab, ħaġa pozittiva li ċili jatturi li hija less lesta li tiddiskuti ċertu waqsma li mhumiex koperti mill klawzoli ta' evalwazzjoni taħt l-agrikoltura u s-servizzi. Minnaħa tagħha l-Kummissjoni hija lesta wkoll li tinkludi kapitlu fuq l-iżvilupp sostenibbli li għandu impenji ċari u li huma vinkolanti legalment kif ukoll li jkun hemm titjib fil-kapitlu ta' servizzi finanzjarji partikolarment fid-dawl tal-leġiżlazzjoni aġġornata fuq il-settur bankarju. Apparti minn dan, il-ħidma hemm zon ta' ħidma addizzjonali bejn l-Unjoni Ewropea u Ċili. Aħna għadna ninsabu fil-stadju preliminarju u għalhekk qed nistennew bil-ħerqa li nkomplu l-ħidma ma' Ċili kif ukoll nikkonsultaw mal-Istati membri l-Parlament Ewropew u partijiet interessati sabiex nkunu nistgħu nidentifikaw aħjar eh, oqsma speċifiċi li huma ta' interess għall-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie Commissario. Ora la parola agli oratori a nome dei gruppi per il PP, onorevole Salaf. Issa ħanieħdu il-kellima sem il-grupp, il-sur sala franka fissem il-pepe. Jina xtaqt najt illi dawn huma l-ewwel ftemiet ta' kummerċ ħieles li l-Unjoni Ewropea kienet ikkonkludiet propju tal- l-raba ġenerazzjoni ma' pajzi terzi l-ewwel ġenerazzjoni kienet tal-kooperazzjoni agroindustrijali tieni waħda xjentifika u teknoloġika mbagħad il-kwistjoni demokratika u mbagħad il-natura reċiproka tal-skambji. U Dan għalhekk hija storja ta' suċċess il-Kummissarju fakkarna fi żidiet spettakolari li kien hemm fil-ftehim maċ-Ċile iktar minn 230% fl-ewwel sentejn u żidiet ukoll fl-iskambju ta' prodotti u servizzi u l-investiment fil-kas tal-Messiku illi għandna iktar minn 80 80 biljun euro ta' tħul. U id-dinja l-lum il-ġurnata hija differenti permezz ta' daw l-FTAs, l-Unjoni Ewropea se qed tagħmel ukoll dat tip ta' ftehmiet ma' l-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun, il New Zealand, l-Australia u pajjiżi oħra tal-viċinat għana. Naħseb li m'hemmx għalfejn nagħmlu studji kbar u ħafna laqas kummissarju biex nikkonkludi li dawn huma ftemiet li jridu modernizzati, riveduti u aġġornati. Din hija ħaġa li ħarġet ukoll mis-summit ta' Santiago ta' jannar il-tas-sena li għaddiet, jannar sur komissarju, sena ilu ġifiri, ma sar xej minn dak iżmillaw, inti irreferejt għall-offerta ta' ċile li la issa xur emme kun it-tama li fl-axar mill-Unjoni Ewropea u kol noħorġu bitfeġiba adattata, anke mal messiko għedin naraw bidlit kostituzzjonali fil kwistjoni ta' servizzi, telekomunikazzjoni u l-enerġija li jimxu propju fid-direzzjoni sabiex jeħeġġu l-interessi tal-intrapriżi u ċittadini tal-Unjoni Ewropea l sur kummissarju ma naħsibx li l-Kommissjoni ħaqqa xi premju imma ma nistgħux nibqgħu nitilfu il-ħin. Hemm bżonn nagħtu tweġiba għal din ix-xewqa minn naħa ta' Ċile biex nattivaw din il-parti tal-ftejm u sur kummissarju hemm bżonn li nħeġġu aħna l-adozzjoni ta' dawn id-direttiva f'dak li għandu xaqsam ma' l-aġġornament tal-ftehim mal-Messiku qabel il-majala il-mandat ta' din il-Kummissjoni. Sfortunatament dak li qed isir mhux qed isarra f'benefiċċju għaċ-ċittadini u għall-intrapriżi tal-Unjoni Ewropea. Nasab li hemm ħafna iżjed xi jista' jsir, nistgħu naħdmu ħafna iżjed u l-koll għandna nirriflettu għalfejn inħela dan iż-żmien kollu minn meta kellna konklużjonijiet tas-summit ta' Santiago ta' Ċile u safrattant ma sar xejn. Grazzi President. Grazzi, issa għal Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Kuta xal minuta u nofs. Grazzi. Signora President. Il- ftejim ta' sħobija u l-ftejim ta' koordinazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku kien ta' beneficju għaż-żewġ partijiet sena qabel bejn il-ftejm ta' dan, dejn il-firmaj ta' dan il-ftejm ġifiri din is-sena kellna 164 fil-mija ta' zida fl-esportazzjonijiet lejn il-Messiku viċa versa wkoll. 196 fil-mija imma l-istruttura, l-arkitettura tal kommerġ din jinbidel sa' frattant, inkluż sar iktar ambizzjuż u għalhekk naħseb ta' min li se jimmodernizza dan l-aspett kummerċjali. Ir-relazzjoni kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku kellha żżid il-liberalizzazzjoni mandar kollha wkoll aspetti ta' żvilupp sostenibbli li jiffukaw b'mod partikolari fuq id-drittijiet tal-bniedem. Nishtiq nġbidlek l-attenzjoni u koll servizzi finanzjari, naħseb tkun ħaġa tajba kieku jkun hemm kooperazzjoni f'dan il-qasam bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku sabiex nevitaw frodi, evażjoni tat-taxxa kif ukoll attivitajiet ekonomiċi fraudolenti oħrajn fl-istess waqt meta wieħed iqis in-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada u l-Istati Uniti, naħseb li rridu naċċertaw ukoll li hemm konsistenza bejn oqsma differenti tal-kummerċ ħieles. Grazzi ħafna. Għal-ħodor issa għandna s-Sinjura is-Sinjura Kallar għal minuta Grazzi, jina minix konvinta li nżidu relazzjoni kommerċjali tagħna mal-Messiku u ċ-Ċili hija xi ħaġa neċessarjament tajjeb diġà nafu li diċi trade diġà għandha ħafna ftehmiet li qegħdin ġu negozjati mal-erba' kejjen ta' dinja ma ninsewx it-titjeb, ġifiri issa. U koll dawn il-ftemet li ma skaduti rridu naraw eżattament x'nixtiequ aħna. Aħna nixtiequ li tkun kummerċ tassew sew ġust, kummerċ ta' sew ta' benefiċċju kemm ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dawk tal partijiet l-oħra dawn l-istatistiċi kollu ma skaduti prattikament ta' seklu 19 Pascal Lamid minn Deċembru li għanda għalinna illi il- eh, global chains ħadu il-post ta' ċertu prodotti nizet minn 60% ta' dawn il-prodotti illi eh, tal riżultat ta' dan hemm bżonn li naħsbu dwar dan kif nistaw aħna naraw kollox bħala integrat kif jimxu jitfit l-aspetti differenti u Iridu npoġġu drittijiet tal-bniedem fil-qalba ta' kollox. Qegħdin naraw dak li qed jiġi pereżempju fil-Messiku l-ġlida ta' droga li qed ikollu problemi kbar fil-kriminalità internazzjonali u fil- fil-fejjes li qegħdin jgħaddu minn parti għall-oħra għandna nifukaw fuq dan kollu grazzi ħafna. Grazzi issa għal gwe għandna l-Onorevoli Scholz minuta Grazzi, President. Meta aħna tkellimna dwar modernizzar tal-sejn kummerċjali, il-grupp tiegħi li jrid jgħid huwa li dan jkun aktar utli jkunu aktar utli ġifi dar ftehmi ta' ċittadini ta' soċjetà ġenerali nippromovu il-protezzjoni tal-ħaddiema, protezzjoni ambjentali, niġġieldu il-kriminalità fis-settur ekonomiku, ma meta s-sur dejħuħ titkellem dwar il-liberalizzazzjoni u jkun qed jitkellem milli dan għandu jinfirxu fl-oqsma kollha tal-ħajja. Jekk il-ftemiet mal-Istati Uniti tal-Kanada ħan isuhom bħala blueprint ta' ftehim modernizzat, allura grupp tiegħi ma' jista' jagħmel xejn ħlief li ma jaċċettaħiex dil ħaġa ma ninsewx illi il-Messiku bħalissa huwa vittma ta' ħafna kriminalità organizzata, gangs, eċċetera. U għalhekk hemm bżonn Inqisuhom daw l-affarijiet u jekk ma nagħmlux progress fin-negozjati fil-Merkosur aħna ma nistgħux nagħtu l-appoġġ tagħna tal-idea li nimminaw li proċess ta' integrazzjoni tal-Amerika Latina billi kora dan il-ftejm ma' ċile. Hemm bżonn aħna inaġġornaw dawn il-ftemiet għas-seklu 21. Eh, dan għandu jkun il-mandat. Grazzi. L-Onorevoli Sinclair. Grazzi ħafna President, Kommissarju, naħseb jien illi iċ-Ċile u l-Messiku ilhom ħafna snin juru kemm huma msiba kommerċjali validi l-Unjoni Ewropea anke fiħdam dana il ta' assoċjazzjoni li għandhom mal-Unjoni Ewropea għal-iktar minn 10 snin. Matul dana il-perjodu aħna il relazzjoni tagħna ma' daw il-pajjiżi issaħħu kif jidher fil-fatt fl-influss kummerċjali dejjem jiżdied bejn iċ-Ċile u l-Messiku l-Unjoni Ewropea u juru kemm importanti dan il-kontinent l-Amerika Latina għall-Unjoni Ewropea. Rridu nkunu konxi wkoll mill-fatt li f'daw l-aħħar snin il-kummerċ internazzjonali evolva f'ħafna oqsma bħal pereżempju fis-servizzi finanzjarji u ħarġu wkoll oqsma differenti ta' interess bħal pereżempju l-SMEs. Fl-istess waqt il-kontinent Amerikan għaddej mill-proċess ta' integrazzjoni anki reġjonali bħalma naraw per eżempju l-Alleanza tal-Paċifiku. Parti minn hekk l-Unjoni Ewropea bdiet innegozjati mal-Istati Uniti għandna ftehim magħruf bħala eh, TTIP. Dina ma naħsibx li għaxi t-dida l daw il-pajjiżi anzi bil-kontra opportunità kbira din. Għalhekk Naħseb illi għat għal akbar interess illi nistudjaw l-possibilità sabiex intejbu l-ftemiet ta' assoċjazzjoni maċ-Ċila u l-Messiku b'tali mod illi l-koll nkunu nistgħu nibbenefikaw mill-sinerġiji illi jeżistu permezz ta' dan eh, l-ispinta ġdida eh, li għadin natu għal dawn ir relazzjonijiet ġad eh, bejnietna. Kif għal il-professur Moreira għanna klausula ta' revizjoni per eżempju fil-ftejn tal-Messiku u il-klawsola li għanna fil-kas ta' ċile. Fil-kas Amerikan il-Komissjoni diġa qiegħda tagħmel studji sabiex tara kif nistgħux napplikaw il-klawsola ta' revizjoni fil-kas ta' ċile, kummissarju naħseb illi tajjeb li nibdew l-istess proċedura sabiex naraw kemm fil-fatt ikun tajjeb li nadattaw il-relazzjonijiet kummerċjali tagħna kummissarju naħseb illi huwa importanza kruċjali f'dan il-kuntest sabiex il-kummerċ ikun tassew il-motur ta' tkabbir u għalhekk nindirizzaw daw il-kwistjonijiet. Grazzi ħafna, Sir President. Grazie. Eh. Grazie etnara nara lill-Onorevoli Sinclair presenti. naddila il mikrofono għal-minuta. Le? Wara tixtieq titkellem tajjeb wisq. Mela l-Onorevoli Cortes Nastra. Minuto e 30, grazie. Grazie, Presidenta. Grazie Signora Presidente. Fiħdan l-Amerika Latina l-kas ta' Messiku huwa speċjali għaliex huwa l-interlokutur privileġġjat ta' l-Unjoni Ewropea f'dak ir-reġun. Relazzjonijiet esterni, kummerċjali, ta' investiment u kooperazzjoni huma mutur importanti ta' tkabbir ekonomiku għall-Unjoni tagħna u anke l-Messiku dan il-ftejjin fuq żewġ naħat tal-Atlantiku jur il-korenza u l-ġejjieni ta' dan il-ftejjin il-kontratazzjoni politika u kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Messiku li illu li fġi firmata 16 sena il-relazzjoni eh, kompli tikber bitħul fis seħħ ta' dan il-ftejm u komplejna naħdbu fuq numru ta' kwistjonijiet globali mis sigurtà sal kontra it-tibdil eh, klimatiku, il-paradizi, il-tax havens eh, u kooperazzjoni wkoll fil-qasam ta' xenza, teknoloġija u l-promozzjoni tal-kooperazzjoni internazzjonali u salvagwardja tad drittijiet tal-bniedem. Kien hemm ħafna għanijiet li rnexxinna niksbu f'dawn is-snin, iżda aħna nafu wkoll li l-inna ħafna triq nimxu. Din l-approvazzjoni tal ftejn globali mhux biss hija opportunità biex insaħħu il-pożizzjonijiet politiċi, ekonomiċi u kol ta' kooperazzjoni bejnietna iżda opportunità wkoll ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien ta' impjiegi li m'għandniex inħalluha taħor minna. Jina nittama li minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea nibatu messaċ li il-modernizzazzjoni ta' dan iftejmu huwa ta' priorità għall-Unjoni. Għalhekk nixtieq nitlob li tliet gruppi ta' ħidma konġunta li eh, ħajiltaqgħu minn bejn 11 u 13 ta' frar li ġej jkollhom fidejhom mandat ta' ftuħ ta' negozjati. Din xi ħaġa verament importanti għalhekk huwa importanti li eh, jinformaw il-grupp parlamentari konġunt u l-gruppi l-oħra dwar roadmap għan negozjati ħanana. Hija xi ħaġa importanti u li trend il-frott il il-ħidma tal-grupp parlamentari konġunt għalhekk jien nixtieq li dimensjoni parlamentari ħat kompli tiġi imsaħħa fil-qafas tal-modernizzazzjoni ta' dan il Grazzi. Grazie, onorevole Correa. Grazie, l'onorevole Correa de Campos al minuta. Signora Presidente, eh, signor Commissario. Grazie President, Commissario. Niftejn bej l-Unjoni Europea u ċili skada minħabba ċirkostanzi storiċi, żewġ fatturi jfissru li hemm bżonn ta' revużjoni tal-ftehim u naġġornaw. L-ewwel net l-Alleanza tal-Paċifiku. L-April tal-2011 inizjattiva tal-Peru, l kolombia u l-Messiku waqfu Konsil reġjonali progressivament biex ikun hemm integrazzjoni ekonomika fl-Amerika Latina, moviment ħilles tal-prodotti nies, eh, servizzu l-kapital. U issa għanna negozjati ġodda bħal TTIP li għandhom waslu għal sħabija ġdida ta' kummerċ fid-dinja bħala TTIP. Għanna dokument mm, mhux uffiċjali minn tal-Kummissjoni imma issa rdu morru lil minn hekk. L-Unjoni Ewropea u ċili ma rridux jieqfu hemm għandna presidenza ġdida, gvern ġdid fi ċili u l-parlament ġdid ħajissawar, ħajkun hemm kommissjoni ġdida u għalhekk wasal iż-żmien biex waslu riforma wara dawn l snin, riforma ta' dawn l snin li mis li tkun ta' benefiċċju għaż-żewġ imsieħbin. Biex bekk nimpenjaw ruħna li naslu għal dan il u niżguraw li l-Kumitat Konġunt ikompli jafas fuq ix-xogħol li qed jagħmel u jkompli jippresjedi. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazzi l-onorevole Sinclair għal minuta. Grazzi. Signora President, bħala membru tal-delegazzjoni maċċili, zort dan il-pajis is-sen li għaddit u vera kontenta bil-FTA, il ftin ta' komerċi l-esti għanna maċċili. Kollox ma kollox. Ta' bil-ħaq naqbel li kien msieħeb kummerċali b'saħħtu affidabbli. Għal dawn iż-żewġ pajjiżi hemm bżonn li noqogħdu attenti għaliex kien hemm ħafna progress li kien hemm fiċili fir rigward id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija li se taħdem bisħieħ. Tat il-ġemp il-problemi tal-imoddi, imma l-element ta' drittijiet tal-bniedem li hija problema fl-Amerika Latina kollha. Punt li nishtiq nagħmel huwa li jenna nattenda ħafna taħdidiet u ħafna nies jgħidu li hemm li FTAs, l-FTAs ta' kummerċ ħieles u jistaqsu x'inhuma eżattament u jkollha ngħidilhom. U jistaqsuni Għalfej, jekk ir-Renju Unit jekk titlaq barra mill-Unjoni Ewropea ma jkollix FTA. U mistoqsija tajba din u xekk għax hawn qegħdin nagħmlu ftehimiet ma' pajjiżi oħrajn minnaħa l-oħra tad-dinja bl-FTA, imma t-teddida għan-nies li nirrappreżenta tfisser li jekk titlaq barra mill-Unjoni Ewropea ma jkollokx FTA. U forse rilevanti li nagħmel dan u ħsibt li nagħmel dan il-punt f'dan id-dibattitu llejla. Ora eh, per il Issa għandu l-proċedura KHDI l-Onorevoli Bazescu. Relazzjoni komerċjali ku ċeri. Grazie, signora President. Il-negozjati mal-pajizi tal-Amerika ċentrali u tal-Amerika t-isfel huma importanti ħafna minħabba tkabbir ekonomiku f'dak ir-reġun iċ u l-Messiku huma pajjiżi msieħba kummerċjali importanti tal-Unjoni Ewropea u nħoss li l-ftehimiet kurrenti għandhom jitwessaw u jiġu modernizzati għal benefiċċji taż-żewġ naħat. Jiena konvinta li meta nitkellmu dwar il-bidja, servizzi u l-akwist pubbliku dan kollu importanti. Inħoss illi ċertu affarijiet jistaw jitjiebu jekk niddiskutu l-affarijiet bilateralment. Hemm numru ta' oqsma fejn hemm opportunitajiet kbar għal prodotti Ewropej biex jinbijaw lil dawn l-inħawi, l-Amerika ċentrali u l-Amerika Latina, il-karazzi per eżempju, l-industrija tal-żejt u tal-prodotti tal-żejt, eccetera. Issa l-Kummissarju jogħġbok. President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal l-interess li urejtu f'dawn il-negozjati verament interessanti. Il-Kummissjoni qed tesplora l-mezzi possibbli biex ikun hemm modernizzar tal-taħdidiet tagħna kummerċjali ma' Ċili u l-Messiku biex ikun hemm ftuħ fis-suq mhux biss fil-Amerika Latina ma anke fuq kontest multilaterali Aħna nikkonsidraw li dan il-proċess ta' esplorazzjoni huwa parti normali tan-negozjati għax l-interessi huma differenti. L-imsieħba tagħna għandhom interessi differenti dwar dak li għandu jiġi modernizzat u xemendi għandhom jiddaħlu. Jiena naħseb li qabel ma naplikaw għal mandata negozjati irritu kun hemm ir-rapport ta' din il-viżjoni konġunta li għandu rwol importanti x'jista' jaqdi. Id-dibattitu li kellna l-lejla qed iseħħ f'sena ta' bidla tal-istituzzjonijiet tagħna. Serħu raskom li għanna proċess ta' konsultazzjoni teknika u esplorazzjoni pjanata l-2014 li aħna ħanżommu miegħu. Ġala darba naslu għal moment ta' deċiżjonijiet politiċi għal ftemiet ikun maż-żewġ pajjiżi dawn id-deċiżjonijiet ser jittieħdu. Ikun min ikun fitmun dak iż-żmien. Sa it-tant il-Kummissjoni ser tibqa' żomm il-Parlament aġġornat regolarment fuq il-proċess ta' taħdidiet ta' esplorazzjoni tagħna fil-Kumitat Intam. Grazzi tal-attenzjoni. Grazie Kommissarju. Grazzi lill-Kummissarju diskussjoni konġunta maluqa. Is-sessjoni li misser s-seħ għada 16 eh, ta' jannar l ħamis tal-2014 mid-9 sa' satej u mit-3 sal-5. L-agenda ġiet publikata u disponibbli fuq l-internet tal- u fuq